kompetenti autorità. l awtorità kompetenti tal-Repubblika Ċeka, tal-Romanija, tal-Bulgarija u tal-Ungerija komunikaw li l-elezzjoni għal Parlament Ewropew tal-Onorevoli Jiri Pejn, Razvan Popa, Asim Amedov Ademov Olivia Jarovka u dana sa rispettivament il-5, 13, 14, 15 settembru 2017 minn flok rispettivament l-Onorevoli Mac Negrescu Gabriel u Galpelz. Il-Parlament jieħu għat mill-elezzjoni tagħhom u jilqaħħom pala kollegi ġodda u nfakruhom illi hawnhekk għandhom ukoll post kont id-drill dritti sħaħ tal-Parlament l-organi tiegħu u anki l-kondizzjonijiet skont ir-regolament. L-awtorità